li ta' proċedura tal-Parlament Ewropew se japplikaw u jista dan kollu eżerċita u jgawdi mid-drittijiet tiegħu. Fil-5 ta' settembru tal-2016 is-Sinjura Luizza Rikena u is-Sinjura Krupe kif ukoll is-Sur Dos Santos kellhom is sotat tagħhom eżaminati u l-kredenzjali tagħhom ġew approvati mill-30 ta' Mejju hemm oġġezzjonijiet għax le dan il-mandati jiġu konfermati. L-awtoritajiet Ġermaniżi saqsew l-umanità tas